So, so you can see we have change of the guards and Biddinna il-President u l-punt illi jmiss fuq l-agenda u għast mill-Viċi President tal-Komissjoni il-Rappresentantoli tal-Unjoni Ewropea ser nitkellmu dwar kif jinsabu l-affarijiet fi rigward għal proċess ta' paċi fil-vat nofsani. Hekk jogħġbok Baronessa Eshtin. President, onorevoli membri, grazzi ta' sew, jina grata ħafna li tajtuni l-opportunità li nitkellem dwar id-dibattitu tal-lum dwar proċess ta' paċi fil-vat nofsani. Jiena interessata ħafna li nisma minnaħa tal-onorevoli membri dwar dan. Jiena nemmen illi niksbu progress dwar il-proċess ta' paċi ħaġa urġenti u importanti kif iddiskutejna f'din il-kamra aktar kmini dal-ħodu l-affarijiet fil-vant nofsani u fin-nofsinar tal-Ewropa qegħdin jinbidlu. Din naraw il-vjolenza fil-Libja, nafu li hemm protesti fil-Jemen fil-Bahrejn u bnadi oħra. U għalhekk kif ir-reġun jirvella hemm min qal illi mhux żmien illi nifukaw fuq il-proċess ta' paċi, iżda jiena nemmen illi għandu jsir l-oppost. F'dan il-waqt u aktar importanti illi nippruvaw inwaffqu dan il-konflitt. Dan għandu jkun kontribut ewlieni għal reġjun paċifiku u stabbli. Dan huwa l-messaġġ illi jina bat fil-żjajjar tiegħi fir-reġjun f'Jannar u fi frar u għed fi diskussjonijiet tiegħi mal-President Abbas u l-Prim Ministru Netanyahu għal aktar sigurta ta' żewġ popli irridu insibu ftejim. Jina nemmen u koll l-Unjoni Ewropea għanda ruol importanti f'dan il-proċess. Il-Konsil tal-Affarijiet barranin wera l-pozizjoni tiegħu mod ċar fil-konklużjoni tal-Kunsill f'Diċembru L-għażla l-aktar viabli hija illi li nenegozjaw riżultat fuq il-kwistjonijiet kollha jekk irdu li jkun hemm paċi ġenwina jrid ikun hemm soluzzjoni għall-Istat ta' Ġerusalem bħala l-kapital ta' żewġ stati fejn ikun hemm stat ta' Iżrael u stat viabli tal-Palestina illi jgħixu biswi xulxin f'paċi u sigurtà. Il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea dwar is-settlements hija waħda ċara, is-settlements huma illegali, huma ostaklu huma xkiel għal paċi huma jgħiddu illi s-soluzzjoni ta' żewġ stati tkun waħda impossibbli. Jiena kont president tal-laqgħa tal-kwartett fil-Munich fi frar, fil-5 ta' frar. L-Unjoni Ewropea fitxet li kollha kwartet tajjeb ħafna dan il-nexna niksbu ħana flimkien mal-imsieħba tagħna ma' Nazzjonijiet Uniti, Stati Uniti u r-Russja binna dwar skeda ambizjuża il-ġimgħa l-oħra l-invijati tal-kwartet iltaqgħu ġewwa Brussell taħt il-presidenza ta' Helga Schmidt, direttur politiku u segretarju ġenerali tal-IAS. U dawn iltaqgħu ma' negozjati tal-Palestina u għada l-invjati tal-kwartet ser jiltaqgħu ma' negozjati negozjanti ta' l-Izraela l-ewwel darba. L-invjati issa qegħdin jippruvaw iħejju il-laqat il jmiss fejn Ban Ki-moon il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Russu, Segretarju Clinton u jiena ser niltaqwa darba oħra. Iżda jekk irridu nsibu stat ta' soluzzjoni ta' żew stati, it-tnejn irridu jkunu viabli u għalhekk għal din ir-raġuni hija importanti li l-Unjoni Ewropea tkun l-akbar kontribut għall palestinjani u għana ser nibqgħu impenjati biex nibqgħu napoġġaw il-pjan tagħhom ta' bini tal-istat b'mod politiku kif ukoll finanzjarju. F'dan ir-rigward diġà provajna l-ewwel pakkett ta' 100 miljun euro minn 300 miljun euro li ġew allokata l-2011. Il-fondi għal bini tal-istituzzjonijiet żdiedu wkoll biex insaħħu il-kapaċità tal-Palestina biex huma jsiru stat. Din il-ħidma hija kruċjali għat-twaqqif tal-stat tal ġejjieni tal-Palestina hija kruċjali wkoll biex jinstab mod, jinstab soluzzjoni ta' żewġ stati. Kif tafu, eżis membrina darbtej zord Gaza u wara li il tajt ma' negozju ma' soċjetà ċivili u b'mod speċjali ma' ħafna tfal, aħna ipproponejna pakket komprensiv ta' appoġġ illi jiffoka fuq l-infrastruttura, il tamir u t-taħriġ għal eh, crossing ta' Karmin Sharam. Din hija importanti biex ikun hemm moviment ta' prodotti kunem hemm esportazzjonijiet li jirkupraw fil-ġejjer tieġewa Gaza jiena appellajt biex ikun hemm żvilupp tal-ekonomija jingħataw postijiet ta' xogħol u jingħata ġejjieni l-tfal. Jiena wkoll appellajt u nibqa' nappella biex tinħeles għin Xalid. Fit-13 ta' april ser ikun hemm kumitat ieħor immexxi minn Norveġja u aħna se niddiskutu wkoll possibilità ta' konferenza f'Ġunju ma' Iżrael. Il-membri intom tafu illi kien hemm skambju ta' opinjonijiet produttiv fil-22 ta' frar fejn ġi diskuss il-proċess ta' paċi tal-Vant Nofsa kien ma' kwistjonijiet oħra reġjonali wkoll iddiskutejna il-bidliet illi hemm fir-reġjun relazzjonijiet bilaterali wkoll fejn tkellimna dwar kooperazzjoni aħjar fil-pjan ta' azzjoni attwali. Jiena wkoll nilqa jkolli ngħid ir-rieda tal s rridu jiltaqgħu mal-kwartett għada jiena nħeġġeġ biex ikun hemm soluzzjoni, biex tinstab soluzzjoni u nappoġġa wkoll it-taħdidiet diretti jina nemmen li dan huwa fl-interess taż-żewġ popli ta' reġun. Jina nemmen li Prim Ministru Netanyahu għandu ruol ewlieni issa biex huwa jgħin biex jibdew it-taħdidiet. Eżis membri jiena nsabħer għana biex nisma' xantkom xtejdu intkom għalhekk ser nieqaf iżda jiena nemmen illi hawnhekk din il-Kamra l-koll għandna komuni irrieda illi naraw li dan il-konflitt jispiċċa darba l dejjem u żewġ naħat isibu soluzzjoni għall istabilità tal-poplu ta' Izrael, tal-poplu tal-Palestina u kol biex intejbu l-istabilità u s-sigurtà tar reġun. U għalhekk jiena nħeġġeġ u nittama illi dan jitwettaq malajr kemm jista' jkun. Grazzi, Signora Ashton. Issa se nisimgħu l-kelima fisem il-gruppi politiċi l-ewwel net is-sur Sala Franka fissem il-PPE. Grazzi tassew, Baronessa Ashton, grazzi President, Sinjuri, jina naħseb li Sinjura Ashton għalet tajjeb ħafna illi s-situazzjoni fin nofsinar tal-Mediterran edha tizvija xiftit l-attenzjoni minn dan il-proċess ta' paċi fil-fat nofsan illi ilu għaddej għal kważi 30 sena. U forsi jnieħ xiftit. ftit Bħalissa qed jiġru ħafna affarijiet u iżajjar tiegħek dan juruh. Dan huwa affettwat mis-sitwazzjoni ġenerali fir-reġun u jiena għandi xi mistoqsijiet li nixtieq li inti twieġeb dal-għodu aħna tkellimna dwar il-problemi illi jeżistu fil-Kunsil ta' Sigurtà biex tinkiseb rezoluzzjoni ulterjuri illi tipprova tistabilixxi no-fly zone fuq il-Libja. X'taħseb dwar kif dan jista jaffetwa il-proċess ta' paċi u l-kredibilità ta' attur ewlieni, jiġifieri qed infisser qed nirreferi għal vito. Għal vito illi hemm fuq il-politika ta' settlement fil-xat tal-punent. Taħseb li dan ser ikollu impatt fuq il-kredibilità tal-amministrazzjoni ta' Obama? pala attur ewlieni f'dan f'din is-soluzzjoni x'taħseb dwar l-awtoritajiet tal-Palestina u l-rieda tagħhom illi jgħidu elezzjonijiet qabel Diċembru u Hamas qed jirrifjuta li jieħu sem f'dawn l-elezzjonijiet. Issa kenna il, il, kienem tnixxija ta' dawn id-dokumenti kienem hemm persuni li riżenjaw u taħseb li dawn din il-ħruġ ta' informazzjoni affettwat il-gvern ta' Izrael u x'inhi l-opinjoni ġenerali tiegħek tal-impatt fuq dawn iż-żewġ naħat, grazzi. Naħseb li għandna karta blu Missur Kalaki. U vera. Sur Sala Franka lest li taċċetta del-mistoqsija? Tajja pwis, ekki oġbok. Baronessa Ashton, kienet mistoqsija li l-Baronessa Ashton. Imma mbagħad inti kont ħares lejja u għaddejt il-mikrofonu il-mexxejja tal-gruppi politiċi jina xtaqt nitkellem wara li kelmet. Ser natik l-opportunità fil-prosedura kiex dajiet il-President. Kjoġbok, President, ħares u kollejn din il-naħa tal-Kamra. Għalix jekk le ma nkunx nista nattira l-attenzjoni tija. Kina dom ħames minuti bil-blue card fideja mollija. Għanna l-blue card biex tindirizzaw l-membri u mux l-rappresentanti tal-Komissjoni u tal-Konsiljet il-President. Serna dilek il-mikrofonu matul il-proċedura KSDI. Il-kallima li miswan Revil de Kaiser għal zewċ minuti. Grazzi tassew, President. Baronessa Eshten. Illum tkellimna dwar din it-tama, din it-tama illi feġġet wara revoluzzjonijiet fil-pajjiżi Arab, demokrazija wara kollox hija xi ħaġa li l-koll nimmiraw għaliha m'hemmx eċċezzjoni għal din ir-regola u dritt li wieħed jgħix fil-libertà hija xi ħaġa illi tinħass universalment. U trid tiġi rikonoxxuta universalment ukoll u din tot ukoll għan-nies tal-Palestina. Dwar kif jinsabu l-affarijiet bħalissa, Kif qed nitkellmu issa dal-ħin f'Gaza għandna eh, hemm Palestinjani żgħażagħ dawn in-nies m'għandhomx futur ma jistawx jiċalqu kif iridu, spiss ma jistawx jirċivu kura tas saħħa tajba, ma jistawx jiklu kif iridu, din hija xi ħaġa inaċċettabbli u jiena żgur li inti taqbel. Naħseb li kol naħsbuha hekk. Iżda jkolli nammet jien ma nistax nifhem din il-loġika li għanda l-Unjoni Ewropea u, l-ftajim ta' assoċjazzjoni tagħha ma nistax nifmu inti tkellem dwar u jiena qrajt il-minuti tal-ftajim ta' assoċjazzjoni kemm il-darba l-Unjoni Ewropea tkellmet kontra il-ksur tal-liġi internazzjonali inti dan semmejtu Baronessa Iżda, fl-istess waqt aħna bilna dwar dan minna l-ebda garanziji, minna l-ebda sforzi minna ħal-oħra. Tkellimna dwar inċentivi pozittivi għall-agrikoltura, għall-ikel u s xorb għall-kooperazzjoni ġuridika, għall-pulizija, trasport, kooperazzjoni tal-ispazju, kooperazzjoni xjentifika illi trid tiżdied f'dan dan il-kuntest tal-tejm soċjali, iżda marċivejna xejn lura. Inti stedint il-nista Izrael imma huma ma mxewx ma dak li qed inti. Jina mx qed nikkritikak baronessa naf li jint impenjata ħafna fi rigward ta' din il-kwistjoni. Dawn l-inċentivi pożittivi minix nejti li mhux qed jaħdmu jew mhux ser jaħdmu. Imma ser nistaqsik dan li ġej. Aħna dan nistgħu nagħmluh illum hekk kif qed nitkellmu. Ta' bil-ħaq nistgħu naċċettaw dawn il-pressjonijiet, nistgħu natu inċentivi ekonomiċi, soċjali, politiċi meta naraw illi hemm ħafna drittijiet tal-bniedem, hemm ħafna regoli tal-liġi internazzjonali qegħdin jinkisru fuq bażi ta' kuljum. Ma naħsibx, ma naħsibx. Naħseb illi dan huwa żbal politiku l-iktar fid-dawl ta' revoluzzjonijiet li rajna fid-dinja arbija. L-Onorevoli Veronik de Kaiser, issa l-Onorevoli Oitenbrook fisem il-Liberali u Demokratiċi. President, onorevoli baronessa, jiena f'sem il-grupp tiegħi nixtieq ngħid illi aħna naqblu ħafna mal-introduzzjoni tiegħek u mal-għanijiet illi interessat dwar l-isforzi illi inti qed tagħmel biex tarġa' titfa' l-ħajja, tagħti l-ħajja f'dak illi inti qed li huwa proċess ta' paċi staġnat, naħseb li huwa staġnat u irrid nerġgħu natuh il-ħajja biex inkunu nistgħu naraw xi ftit ta' progress. Il-ġimgħa l-oħra il-Parlament Ewropew kellu l-unur li jiġi indirizzat mid-deputat Ministru tal-affarijiet barranin ta' Izrael li ġira sa' il-kas tiegħu jekk nista' ngħidlek huwa ħeġġiġna minnaħa biex aħna ma nfokawx dejjem f'dak illi qed jiġri fil-artijiet maħkuma tal-Palestina imma biex narġaw norjentaw il-fokus tagħna fuq dak li aħna nistgħu nagħmlu flimkien eh, bejn Iżrael u l-Unjoni Ewropea. Tkun xi ħaġa aktar faċli lina li dan nagħmluh kieku jkollna xi indikazzjonijiet serji illi Iżrael ta' bilħaq lest illi jarġa' jibda dan il-proċess ta' paċi. Jiena nħoss illi Iżrael jemmen illi l-irvellijiet f'bosta pajjiżi. Arbin qed ittieħ aktar aktar marġni ta' manuvra. Dan jista' jkun illi ser ikun żball politiku. Kontrarjament, Izrael irrit juża dak li qed jiġri illum biex jħaffef il-proċess u jipprova jikkonkludi ftejjim ta' paċi mill-aktar fis possibbli. Grazzi l-Onorevoli Awkin fisem il-ħodor għal żewġ minuti. Grazzi tassew, President. Nixtieq nirringrazzja lil Sinjura Ashton ta' diskors tagħha. Jiena kont diżappuntata xi ftit. Għaliex din hija sitwazzjoni storika bħalissa li qatt ma rajna bħala. Aħna ovvjament rridu nittrattaw l-Izrael u Palestina ma badna xejn dwar ir-rikonoxximent tal-Palestina. Nafu li il-ħin qed jafas. Nafu wkoll li dinja kwistjoni urġenti. Aħna irridu nisimgħu mingħand ir-rappreżentant qoli illi aħna qegħdin naħdmu biex nilħu dan il-għan ħafna minna kienu kburin. Meta dan l-aħħar aħna ksibna pożizzjoni uniformi fil-Kunsill ta' Sigurtà ta' Nazzjonijiet Uniti. Ġraw ħafna affarijiet żbieħ, kien hemm ħafna stqarrijiet, ħafna dikjarazzjonijiet. Iżda meta aħna tkellimna bejnietna, l-affarijiet kienu jidru li ser ikunu tajbin ħafna, iżda meta ħriġna l-in ċirkutana l-affarijiet ma derux illi kienu ser jimxu daqshekk ħarir. L-Unjoni Ewropea għandha l-kuntatti ma' Izrael dan ma tqalx mod kategoriku iżda il-ħakma ta' Gaza il-bombardamenti ġo Gaza għadhom ma waqfux. L-affarijiet għadhom għaddejjin u il-baronessa Eshtin ma tkellimx, ma tkellmitx dwar il-frontieri Il-Palestina trid tingħata l-opportunità li tiġi rikonoxxuta bħala stat għaliex jekk li nkun qed naħlu l-flejjes tagħna u l kredibilità tal-Unjoni Ewropea tiġi kompromessa f'din is-sitwazzjoni jekk storika. Aħna rridu nagħmlu dak kollu li nistgħu minn dan din hija opportunità wara kollox. Aħna ma rridux inżommu ma' kliem sabiħ biss imma rridu nimplementaw kliemna. U jider illi aħna Meta nġu biex npoġġu l-affarijiet fil-prattika, infallu u nużaw l-argument tal-flejjes. Kellim li jmiss fisem il-konservativi riformisti, grazzi tassew. President Baronessa Ashton, jiena mħasab ħafna dwar il-progress tas sitwazzjoni fl-Iraq. L-irvelijiet li kienem dan l-aħħar meta nis nies niżlu fit-toroq li ktar iż-żgħażagħ li m'għandhomx impjiegi qegħdin jaraw l-ekonomija mkisra, in-nuqqas ta' sigurtà u l til rajna illi l-livellijiet ġimakes inqatlu ħafna nies ħafna ġew midruba. M'hemmx indikazzjoni illi ħadi għalawi li l-partit tiegħu rebaħ l-elezzjoni f'Marzu li għadda eh, li se jirtira mill-koalizzjoni għaliex il-Prim Ministru falla u mażamx żamx ma ħafna mill-wediet li huwa għamel fallakija fil patta ta' koalizzjoni. Jekk dan jiġri, aħna ser narġaw rura minn fej bdejna ser ikonna gvern li huwa appoġġat mill-ħakim u muktadar savra u ser ikonna situazzjoni mhux ta' stabilita fejn il-partit li rebaħ l-elezzjoni ma jkunx qed jigverna. U din hija ħaġa li ma nistgħux naċċettawha l-iktar fir-rigward tal-ġejjieni tal-vant nofsani. Grazzi. Issa l-Onorevoli Trinda Felides fisem il-gwe għal minuta u nofs. Grazzi, President. Wara diskorsi li saru l-lum jina nishtiq nitkellem dwar l-avvenimenti li qed jiġru fid-dinja rbija. Dinja pożizzjoni illi qed tħawat l-istaġnar ma l-istabilità. Din il-pożizzjoni qed jinnexxilha tinjora id-domandi tan-nies tar-reġjun għal libertà u l-ġustizzja soċjali iżda l-Unjoni Ewropea seta tiġipruħa b'mod differenti, b'mod ġust. Dan uritu fil-kas tal-Palestina l-iktar dak li għandu xjaqsam il-bini tal-istat. Minkejja l-ġlied fid-dinja rbija l-Unjoni Ewropea ma battiċ messaġġ b'saħħtu. F'dawn l-aħħar sentejn tliet snin iżda hija għenet il-gvernijiet tal-President Abbas tal-Prim Ministru Fajat, biex huma jibnu l-istituzzjonijiet xirqa biex settembru li ġej il-Prim Ministru Sur Fajat ikun pożizzjoni biex jappella biex l-Nazzjoni Uniti jirrikonoxxu l-Istat Indipendenti tal-Palestina. Meta jkun hemm dan l-appell jiena nittama l-Unjoni Ewropea tgħid iva. L-Unjoni Ewropea jista' jkollha rwol simili mal-pajjiżi tar-reġjun. Jiena nittama. Jiena nixtieq. Jiena nappella biex l-Unjoni Ewropea kollha rwol b'saħħtu biex tikkonkludi f'temiet mal-popli tal-pajjiż illi qed jitolbu għal bidla u tgħinhom f'dawk l-oqsma fejn hija tista' tagħti għajnuna ekonomika fost l-oħrajn permezz ta' skambju ta' esperti u definizzjoni ta' programmi konġunti għall iżvilupp soċjoekonomiku fir-reġjun. F'dan il-mod l-Unjoni Ewropea tkun tista' tikseb planijiet illi hija stabiliet għaliha nnifisha biex ikollha politika ta' viċinat ġusta. Il-kellim li jmiss l-Onorevoli Belder fisem li FD. Grazzi ta' sew, President. Rappresentant li jina nishtiq nitkellem dwar żewġ punti li inti semmejt, nixtieq nħaddan dak li inti qed inti tkellem dwar taħt id-diretti. Il-ġimgħa l-oħrajna kelli il privileġġ illi kolli taħt twal ma' rappreżentanti tal-gvern ta' Iżrael u tal-Parlament ta' Izrael Knesset. Ovvjament, inti trid tafda lin-nies li qed titkellem magħhom għaliex huma qed jitkellmu dwar id diretti mal-awtoritajiet tal-Palestina. Għalhekk jiena nixtieq niżgura li dawn in-negozjati diretti ta' bilħaq jitwettqu għaliex għal paċi huwa ta' bilħaq importanti illi niżguraw illi ikun hemm iż-żewġ naħat tal-konflitt madwar il-mejda jekk in-nies qegħdin jistaqsu għal gvern responsabbli dan huwa l-waqt biex aħna niksbu żvolta. It-tieni net inti referejt għal twemmin ta' Gilad Xalid illi għal ħames snin kien il-ħabs il-ġimgħa l-oħra jiena tkellimt ma' missieru huwa ma kienx jaf jekk il-Parlament Ewropew u xser jibqa jżomm il-pressjoni. Jiena naħseb illi aħna rridu nippruvaw immexxu hawnhekk. Il-kelem li mis kellu jkun Sur Van der Step minix naraħ u għalhekk ser ngħaddu għas-Sur Pottering. Sinjura, Baronessa Eshtin, kollegi, sinjuri, id-dinja Arbija d minn bidla fundamentali in-nies qed jiġildu għad-dinjità tagħhom irridu l-libertà irridu d-demokrazija, irridu l-istat ta' dritt. Hekk kif aħna nixtiequ dan kollu. Naħseb li għadmir tagħna mill-punt di vista politiku, punt di vista morali biex aħna ta' bilħaq nejnu lin-nies ta' dinja arbija f'dan l-isforz tagħhom biex nappoġġawhom. Il-ġimgħa l-oħra jinkon ġewwa l-Kajr, jimmor ġewwa Pjazza Taħrir u ltqajt ma' ħafna żgħażagħ kien hemm ħafna ottimizmu, kienu diretti ħafna miej. u jiena kont impressjonat ħafna din il-perspettiva diretta tagħhom hemm pajjiżi oħra fid-dinja rbija li għandhom opportunità bħalissa illi jimxu lejn l-iżvilupp demokratiku naħseb li huwa ċans ukoll għall iżrael Aħna ma rridux illi l-Iżrael tkun l-unika demokrazija flimkien mal-Libanu f'dan ir-reġjun f'din il-parti tad-dinja. Dawn il-bidliet huma opportunità għal paċi wkoll paċi bejn l-Iżrael u l-Palestina. Jiena naħseb illi kull li xekkel din il-paċi irridu neqirduha, pereżempju is-settlements min-naħa tal-Iżrael ikunu provokazzjoni għal Palestina u anke il-missili tal-Hamas ikunu provokazzjoni fil-konfront ta' Izrael. Dawn il-xejrit irridu jebu darba l-dejjem, irridu paċi, żewġ stati viabli, frontieri siguri ġirien tajbin illi kunu jistaw jiexu bis-swit xurxin fil-paċi mux izmin l-għodu nezitaw, nasbu għadarbtej, mux izmin, mux izmin illi naqtaw qalbna, wasal iż-żmien illi nuru illi aħna ta' bilħaq nistgħu nirnexxu fl-isforzi tagħna. Wasal iż-żmien għal paċi għad-demokrazija fid-dinja rbija, grazzi. Grazzi issa l-Onorevoli Svoboda. Grazzi President. Ejjew nkunu onesti ma' nanfusna. Aħna ma nistawx nitkellmu dwar paċi fil-vant nofsani. Huwa minnu illi il reġim kienu qed jaħkmu lin-nies tagħhom, qed jaksu lin-nies tagħhom. Izrael ukoll kienet involuta f'dan. L-istrutturi kollha jistgħu jaqgħu u infatti waqgħu u Izrael ma involvitx ruha fl-irvellijiet li qed isaħħu bħalissa. Iżda aħna rridu niżguraw illi d-demokrazija twassal għal paċi permanenti biex ma tkunx xi ħaġa marbuta mad dittaturi biss, irridu nappoġġaw lill popli wkoll huma jridu jkunu l-ixprun. Aħna smajna illi artijiet ġodda mumiex ser jittieħdu mit-territorju tal-Palestina. Dan smajnieh fi Brussel, dinja ċaġa ċinika. Għaliex dawn is-settlements irdu jitwaqfu. Aktar żviluppi irdu jitwaqfu jaħasra illi l-Istati Uniti għamlet vito fuq dan għaliex juru illi ma mhumiex interessati fil-proċess ta' paċi. Meta n-nies jitkellmu dwar l elezzjoniet aħna rridu nirrikonoxxu l-elezzjonijiet. L-elezzjonijiet huma għall-inqas pass demokratiku rridu nirkonoxxu ma rridux ngħidu li rridu nirrikonoxxu kull tip ta' politika li toħroġ mill-elezzjoni. Iżda jew ma nagħmlux l-istess bali li minna fil-passat ma rridux niddeċidu dawk li jridu jirpu jew dawk li ma rridux li jirpu. Aħna rridu nirkonoxxu l-iżvilupp u nittama li aħna ser insaħħu l-isforzi tagħna biex niżguraw il-gilal ikun meħlus. Din il-problema trid tissolva fl-aħħar. Għaliex dan ta' bilħaq qed jistaġna aktar żviluppi. Dan huwa xkiel illi rridu neħħuh darba dejjem irridu nittamaw f'negozjati ta' paċi tajbin u kostruttivi fil-vant nofsani. Grazzi, kellim li jmiss l-onorevoli Lamsdorf. Grazzi, President. Għanna kontrast ċara unek rivoluzzjonijiet, tibdil fid-dinja arbija, l-kolli fasċinati fuq dan, redunejnu, diskutejna dan għawnek fil-kamra, tkellimna dwar it-Tunezija u l-Eġittu fl-ħar ġemat, u fl-istess ħin għandek status quo fil-proċess ta' paċi, xejn ma jimxil qoddim, barru nessax tin naħseb kienet kizba minna ħatijak sabiex laqqa l-kwartet, sen namlu issa kif se nikbu xaġa tanġibli xemħafna ħafna nċertezza fi Izrael, per eżempju, u li morru lil minn dan hija ħaġa pożittiva. Smajt ħafna kritika f'din il kamlu naħseb tajjeb intuk eh, daqsxejn tiffira li tagħmel ukoll. Dwar kontenut nkun ċara nkun ċar. Ma naħsibx li Izrael għandha titudni xettika vizavi demokrazija fil-reġuni, eh, ma tibdil għadu ma sarx b'mod komplet, nstaqs risurs vobu ta' uroħrajn, dini opportunita li jina illi naġiċu għal dak xaqsam il-proċess ta' paċi fil- vant eh, nofsani, hemm bżonn ukoll intemmu ukoll il-min jiddefendi l-violenza. Et naraw protesti fil-dinja rbija kontra Hamas, eccetera, eccetera, daqsant il-soluzzjoni mhijiex faċli, forsi demokratiċi li jridu jissaxu u li għandhom jimxu l-qoddim u rridu nimxu jitfejt mal-imsieħba tagħna wkoll, grazzi. Frau Kill, l-Onorevoli Kiel Nielsen. Madam Law. Grazzi ħafna, Sinjura Rappresentant Oti, jina qed nara li fil-Unjoni Ewropea u xejriet partikolari meta rajna li nikkondanaw l israel l izrael aħna qed naraw li hemm stati membri li minna għal kondizjoni ta' xej jagħmlu ftejjim ma' ta' kommerċjali. Anki l-Unjoni Ewropea għamlet il-ftejjim ta' assoċjazzjoni fil-kompetizzjoni, l-aċċess tal-suq pubbliku, l-integrazzjoni tal-Izrael fil-spazju ta' riċerka u l-Europol, per eżempju, l-Aġenzija tal-Ispazju, f'jannar l-Kommissjoni um, anki autorizzat il-fat li jiġu għad moddija eh, informazzjoni, tiġi moddija informazzjoni dwar ċittadini Ewropej eh, lejn l-Izrael. Anki ġifiri fuq dawk l nies li um, kienu nqabdu fuq incident li kien f'Dubaj sena l-oħra. Hemm um, xi tmimmit proġett um, li se u wkoll għajnuna finanzjarjat li ħaqta iktar minn 500 e, elf ta', ta e, euros nafu ġifiri li dawn il-flus u kol jintnefqu biex jiġu manifatturati e, drones u apparati ħorta miri ħorta gwerra. Nafu li ċem ċertu miżuri li tieħdu minn Netanyahu kontra il-territorji okkupati nafu li hemm ħafna nies li qed jipprotestaw fil-Gaza il-fatt li il-crossing point ta' Gawi hija malaqu. X'qed jagħmel sur Netanyahu? għalfej qed ħallu dawn il-problemi jen nibatu messaġġ ġenwin lil speċjalment anki lin nisa li fil-Palestina il-bira protestaw talbu l-Unjoni biex tgħinhom grazzi ħafna. Ħajrak for one and a half l-onorevoli Lejjari kal-minuta. Grazzi ħafna, Signor President, Signora, rivoluzzjoni fid-dinja arbija jaqblu mal dawk tal-poplu tal-Palestina ma mu kol differenza l-Palestinjani mux qed jiġildu kontra dirigenti tagħhom stess imma kontra eh, eh, awwa li qed tikkolonizzhom li tisir ilhom il-djar tagħhom li tisir it territorju u tħalli f'Gaza u tħalli xi miljun ruħ fil-kampijiet. Signora, jien Jiena smajt li spiega tiegħek imma hemm bżonn li l-Unjoni Ewropea tkun iktar attiva u iktar stretta. Il-popli Arab tal-pajjiżi Arab qegħdin ħarsu lejna. L-affarijiet għandhom jinbidlu fil-vant nofsani anki għall-Iżrael għax huma eh, anki l-Iżrael huma taħt id-dritt universali ta' id-drittijiet universali. Ejja naraw qed nagħmlu magħhom fil bilftejn ta' assoċjazzjoni fuq biha l qed naqbel miegħek. Imma diġà saqsejtek x'inti x'qed tagħmel biex sala amuri tinħeles li qiegħda din il-persuna qiegħda fil-ħabs ta' Iżrael. Għalhekk fl-aħħar, sinjura, għamel inti qatt politiku qawwi, qatt politiku li jkun importantissimu sabiex l-Unjoni Ewropea tkun tista' tirrikonoxxi l-istat ta' tal-Palestina b'Ġerusalem tal- Vant ikun rikonoxxut bħala il-kapitali ta' dan il pajjiż. Grazie President. L-Unjoni Ewropea huwa l-finanzjatur numru wieħed tal-Palestina u l-wol politiku tal ewropa madana kollu fil-proċess ta' paċi għadu marħit marġinali dan din għajnuna finanzjarja tina l-autorita sabiex nistaqsu l-Palestin sabiex jirġaw l-ura madwar il-mejda ta' negozjati. Fil-rekonaxxan ta' Palestin rridu nkunu ċari. Il-problema tal-koezistenza paċifika ma' Izrael mux se solviru ħa grazzi għal rikonoxximenti unilaterali tal-Istat Palestinjan. Illi minna ħal-oħra għadha ma kienieċ ħaġa uffiċali, l impier indom ikunu rwol attiv jipoġġu fil-mejda ta' negozjati u anka solvu l-problemi speċjalment fuq il-frontieri siguri l-status ta' Ġerusalem u anka l status tal-refugġati. Fejn anka parzjali jirnex inaqqas l-estremismu. Grazzi. Grazie. Grazie ħafna sur Provera. L-onorevoli dozzon minuta. Grazzi President, grazzi rappresentantoli. Ir-riħ tal-bidla fil-vant nofsani qed iwidu demokratizzazzjoni u l-ebda demokratiku ta' veru ma jista' jiġħad li l-persuna tal-Eġittu Tunezija u issa l-Libja jisħaq ilhom libertà u demokrazija. Jiena naqbel perfettament ma' rappresentantoli li dawn l-avvenimenti minn flok eh, u ma distrazzjoni jitolbu ifukar fuq il-proċess ta' paċi. Fil-żjarat reċenti fil-żona rajt eh, ħafna eh, nervożizmu fuq l-Izraeljani. Il-passat ra li vakums politiċi mklew minn Hamas u Hezbollah. dis situazzjoni rridu naraw kif nistgħu ngħinu fil-proċess ta' paċi kif ukoll fil istabilità tar reġjun nirrikonoxxu il-ħtiġa ta' Izrael għal sigurta u l-validità ta' ftemiet ma' pajjiżi ġirien huma aspetti importanti kollha dawn irdu nammettu wkoll il-politika ta' viċinat fallit fil-palissa qed nonfqu biljun u nofs euro fis-sena fuq dil politika rridu naraw x'benefiċċji tant ġibliet nikzbu jekk nikkonsidraw li l-Eġittu fejn manna lebda ġejjin ekonomiku eh, viabli rridu naraw illi il-żerija rivoluzzjoni ulterjuri ġa teżisti f'dawn il-pajjiżi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Milan Mon. A todos nos gustaría como Grazie ħafna, Sur President. fis settembru tal-2011 nixtuq naraw it-tmim tan negozjati bej żewġ naħat u li żewġ naħat jgħixu f'paċi flimkien. Mandana kollu, għandna sitt xhur biss u negozjati hemm bżonn ikomplu, ma dan ukoll qed ikun xekla mill-kwistjoni tal-insidjamenti li nitilfu l-ħin huwa vantaġġ għall iżraljani u l-Iżraeljani biss u naħseb se jkun iktar diffiċli li nsibu mexxejja moderati fl-awtorità Palestinjana li tista' taqbel ma xi ħaġa huwa diffiċli għal dawn ċirkustanzi. Barra minn hekk jekk dawn l-insidjamenti jkomplu se jkun dejjem aktar diffiċli noħolqu stat Palestinjan viabli L-idea xti naqbel mija kek konna proċess ta' paċi ma' nix ikon ostakli. Ma' nix nipermettu li dan ikun imxekkel minn zviluppi politiċi. Irridu reġimi demokratiċi, ċittadini għandhom aspirazzjonijiet li għanna nirrispettaw u l-oppozizjoni ta' Izrael għal dan ma tkun ta' vantaġġ għal ħadd. importanti li dal-pajjiż ma jkunx aktar iżolat. Partikolarment minn uħut mill-pajjiżi ġirin Ara, pal ġib tan għal-korridu nsibu soluzzjoni malaj kemm jista' jkun. Nittama l-Unjoni Ewropea tista' tgħin, tista' tassisti f'dan biex immexxu l qoddim proċess ta' paċi nagħmlu dan mal-Istati Uniti u l-bqija tal-kwartett. Nittama li inti fuq il-livell tiegħek, Sinjur Ashton, kont tista' tagħmel dan anka sabiex nirrispettaw dikrazzjoni ta' Munich. Grazzi. Yes, Provinzas de Rosa is our next speaker. Thank you very much. Sur De Rossa, grazzi ħafna, President. Situazzjoni ta' palesa fil-reġjun għandha ħafna riski, ma għandha ħafna wkoll tama. Il-fatt li joħorġu movimenti demokratiċi, naħseb għandna l-fej nilqawhom nirfuħu bihom. Hemm bżonn eh, li nieqfu narawhom bħala teddida. Jiena kont f'Diċembru li għadda parti delegazzjoni fil marit il-Gaza. L-iktar ħaġa l-iktar storja li kienet għal qalbi tifel li kien iġi jieħu il-ġugarelli miegħu l-iskola x'meta kien imur lura dar ma kienx ikun ċert li d-dar tiegħu se tkun hemmhekk f'posta. Ġifieri kulħadd jixtieq li l-affarijiet ikunu eh, sikuri u jkun hemm il-frontieri fuq l linja 67 ta' 67. U importanti li l-Prim Ministru eh, naraw għaliex Netanyahu, l-Prim Ministru Netanyahu, hija mhux qed eh, jilqa l-appelli tal-ħafna nies biex jalaqom dawn il-frontieri u jal u kol iwaqaf il-settlements nerġaw għal darbohra nagħmlu din eh, dan l-appell lejn l-awtoritajiet l Iżrael ejja nwaqfu settlement sabiex ikomplu n-negozjati. Il-Prem Ministru Fajad hemm bżonn li verament ressa n-nies fil-paċi lejn eh, pajjiż li jħaddan il-paċi. Dan għandna bżonn nagħmlu mill-iktar fiż, Grazzi. Grazzi, is-Sur Davis ma naħsibx li fl-Unjoni Ewropea hemm e, pajjiżi huwa l-iktar viċin ta', ta Izrael pal Ġermanja, ġifieri Merkel u Netanyahu. E, Merkel qaltlu li qed tagħmel xejn biex lejn il-paċi u għandha raġun għax l-Iżrael dejjem joqgħod e, jistenna, joqgħod jinnegozja u bekk ikun qiegħed jaħli il-ħin. Ġifieri il-soluzzjoni ta' żewġ sistati nagħmlu aktar il-bot. Inti sinjura għandek il-poter biex tagħmel differenza. Hawnhekk hawn ir-rapport tal-Unjoni fuq il-ftehim ta' assoċjazzjoni. Hawn sitt paġni mimlijin ta' ksur, ksur minnaħa tal-Izrael, ksur ta' drittijiet u drittijiet tal-Midjanem Kasbra. Imma qed naraw li l-Unjoni toqgħod tikkopera iktar mal-Izrael. Imma Allura għanna għalfej nkunu mistaġma meta l-Palestinjani jeduna li aħna nqodu nilabu l-Izrael dejjem tarana bħala sieħeb ehm, dajjef, dajjef ħafna. U sakemm inti tuża l-poter tiegħek, eh, tuża klim li l-Izrael maħniex ma għandhomx drawa li jismaw, mhux se naslu. Grazzi Sur Davis. Sur Campbell Bannerman, minuta wkoll, Sinjur. Sur President per peress li meta qed naraw li Gaddafi qed e, joqtol l nies l-Unjoni qiegħda titkellem fuq il-proġetti għal-Libja rispett għal liġi umanitarja. Dan ovvju li ħaġa bħal maħadimx. ma ħadimx. Imma senjura għaxtin qed titlob għal iktar flus flimkien ma 3 biljun e, ta' euros li l-External Election Service se jirċievi. Aħna qed naraw li qed ikonna Aġenzija ta' Diviża tal-Affarijiet Barranin għal xejn. Aħna inħallsu 4 miljun ta', ta lira sterlina kuljum lejn dan il-kriżi tal-Libja qed torina kemm huwa importanti li ikonna l-aircraft carriers b'ajruplani tajbin li jmorru isalvaw in-nies. Jiena David Cameron għal hms Royal u bil-Harriers jirġa jibatom. Sinjura <clears throat> il signora Thatcher kienet għamlet l-istess ħaġa bl-HMS Invincible. Irridu nagħmlu l-istess issa għal Krojan. One and a half minute. Zona Presidente. Grazzi ħafna, President. L-għonet. Nishti insemmi il-pessimisti u x-xettiċi li jgħidu li wara li kunem din il- rewixta fil-Mediterran qed jemnu li l-proċess ta' paċi se jsofri minn dan kollu, il-proċess ġifiri tal-vant nofsani. Dan il-proċess, waqt li diġa qed jara f'ċertu toppi, se jmur il-baħar Imma ma naħsibx li għanna l-fejn nkunu daqsek pessimistiċi, aħna f'dak li rajna dan l-aħħar, qed naraw li rridu nagħmlu progress fil-proċess ta' paċi u biex nagħmlu dan irridu leadership Ewropew sabiex il-skadenza ta' Settembru ta' din is-sena tiġi rispettata. Jiena minn dan il-għat nixtieq nifraħ is-sinjura. Għaxten għall-impen, għall-isforzi li dan l ħar xhur sabiex kemm jista' jkun tersaq lejn din l-edeja ta' żewġ stati u lejn paċi dejjima fir-reġjun. L-inizjattiva li il-negozjati tal-Palestina u tal-Izrael jiġu avvicinati separatament hija l-ewwel pass. Imma il-kontest li qed dak kollu li qed jiġi fil-Mediterran jista' jagħti spinta tal qudiem ġdida fil-proċess. Mardu noqogħdu attenti li dak li qed jiġri ma nerġawx nirrepetu dak kollu li diġà għaddejna minnu mal iżrael speċjalment inkontu għal-ftehim. Issa, is-sur Sassoli, Sassoli Grazzi ħafna, President. Fuq l-agenda politika tad dinja qed nerġgħu naraw li l-Ewropa hija dajfa għax anki jekk aħna mal-Magreb u mal-pajjiżi Arabi mal-pajjiżi Arab xinna namlu ftehim ta' eh, ġirien xorta waħda ma wasalniex, sinjura, aħna rridu eh, nejnu l-Izrael u l-Palestina sabiex il-negozjati jitkomplu. Narraw u kol li hemm bżonn nejdu li l-Izrael li tinvesti sabiex tinvesti verament fis sigurta u l-paċi naraw li fit-territorju okkupati ikunem inqas problemi. Hemm bżonn li negozjati jerġgħu jibdew. Issa meta naraw li qed jonfoħ xi rrieħ ta' libertà nerġgħu forsi nibżaw li il-Palestina u l-Izrael mux se jaslu għal soluzzjoni ġusta. Anzi, naraw li jiġu kom kompromessi ċertu u jkomplu jinħol u ċertu problemi. Grazzi ħafna. Madam Desan, is next speaker. Grazzi kellem li Qed naraw li fil-vant nofsani l għet qed jinbidlu il-Magreb, il mashrek u anki l-Eġittu b'dak kollu li qed jiġri. Dan it-tibdil storiku fil-pajjiżi ta' Arab hemm bżonn jitqies bħala okkażjoni oħra u mhux riskju. Il-demokrazija fit-territorju tal-Palestina u anki fil-frontiera tal-Iżrael jista' jkun okkażjoni oħra li għandha tittieħed miż-żewġ naħat. Illum il-Palestinjan u nisa l-Iżrael qegħdin ifaċċati b'realtà id-dinja qiegħed edha tinbidel u hemm bżonn li jimbidlu huma wkoll. Għalhekk hemm bżonn li l-Ewropa tkompli tafas għal dialogu, terġa' tiftaħ negozjati u verament tersaq lejn proċess ta' paċi li jirressaqna lejn soluzzjoni sostenibbli għal lejn paċi dejjima u anki żewġ stati. dana kollu ma nistawx nifmu għaliex l-Unjoni m'għandix envoj għalhekk jien nixtieq sinjura li inti tejli għaliex u nirringrazzjak bil-qoddim, grazzi. Merci beaucoup. Grazzi tassew. L-onorevoli liġek. Grazzi tassew, President. Veronessa Ixtin, pala membru tal-Parlament Ewropew, jiena diġa kelli l-opportunità illi inżur bosta pajizi ta' dan ir-reġjun, il-Vant Nofsani Sirja, l-Awtorità tal-Palestina, Izrael, jiena zort dawn il-bnadi kollha. Wieħed il-mexxej ta' dawn il-pajjiżi għalli dan il-ġej, hekk jogħġbok. Informa lill kollegi Ewropej tiegħek illi huma jridu jinvolvu ruhom aktar għaliex jekk jinvolvu eh, ruhom b'mod li jirnexxi jista' jkun illi jirnexxi bħal kull premju Nobel. L-Ewropa tinvolvi ruħa aktar fil-proċess ta' paċi fl-Istati Uniti ovvjament għandhom il-limiti politiċi tagħhom iżda f'dak li jirregwardana l-involviment tagħna naħseb illi jrid ikun ibbażat fuq il-kooperazzjoni tagħna mal-Istati Uniti wkoll. Għanna relazzjonijiet strateġiċi bejn l-Izrael u l-Istati Uniti tal-Amerika u dan irridu nżommu f'moħħna. Baronessa, eċtin naħseb li inti tittuża l-opportunitajiet kollha li għandna hawnhekk fl-Unjoni Ewropea. Per eżempju, il-ġimgħa l-oħra kellna laqa li għall-ewwel darba mal-gvern tal-Polonja u Iżrael. Din kienet tip ta' konsultazzjoni intergovernattiva. U Sur Zagorski mar Iżrael ukoll. Naħseb li nużaw dan l-opportunitajiet. L-Onorevoli Pasku il-kwistjoni tal-vot nofsani komplikata kif kienet komplikat ruħa aktar dan l-aħħar. Ovvjament ikun aħjar kulħadd jieqaf jistenna jara ser jiġri. Qegħdin naraw illi jista' jkun fil-Palestina il-Hamas jirċivi aktar appoġġ fil-xatt tal-Punet inkera l-Fatah jarġa' jistabilixxi lilu nnifsu ġewwa Gaza inqas probabbli. Mbagħad hemm il-Ġordanja ilja pajjiż muftih li għandha bossa problemi wkoll li tista' tkisser il-proċess ta' paċi kollu. Jider li f'Izrael hemm żewġ naħat bħalissa wieħed illi qed jiffavorixxi l-bidu tal-negozjati biex ikun hemm negozjati ta' svolta u oħrajn qegħdin jagħtu l-istess sinifikat il din il-politika iżda biex l-affarijiet jimxu f'din id-direzzjoni l-impass attwali jista' jingħeleb anke jekk bħalissa tidher xi ħaġa illi hija xi ftit ta' illużjoni. Grazzi issa l-Onorevoli Genaku għal minuta u nofs. Grazzi tassew, President. Jena naqbel mal-kummenti illi saru mill-Baronessa Ashton. Wasal il-waqt illi nintervjenu u nibdew dawn il-negozjati fil-vant nofsani. Kulħadd jista' jara kemm importanti dak li qed jiġri fl-Afrika ta' fuq. It-tieni net is-sitwazzjoni bejn Iżrael u l-Palestina hija sitwazzjoni li qed tiġi użata para qalibi kemm għat-terrorizmu kif ukoll attenzjoni tensjoni għal tensjoni kull imkien madwar id-dinja u qed toħloq problemi fih dan il-komunitajiet misilmin ukoll. U għalhekk irridu naġixxu inti tittaġixxi, Sinjura Baronessa Ixtin. Dan ser ikun test ukoll għall-Ewropa se naraw jekk l-Ewropa tistax tintervjeni b'effettività u jekk l-Ewropa u jsir ikollha r rwol illi kellhom l-Istati Uniti bir-riżorsi li konna fuq x'inhuma ovvjament. Irdu nagħtu għajnuna ekonomika, irridu nagħmlu segwitu tal-għajnuna illi nagħtu għaliex nafu x'ġara bl-għajnuna ekonomika fil-passat. Il-kwistjoni kbira tal-bini tal-nazzjon demokratiku minar dan is-sitwazzjoni kollha ser tiggrava. U għalhekk irdu naħdmu ma' grupp ta' negozjanti illi ser jgħinu fil-binja ta' sistema demokratika ġenwina. Din tkun tassew importanti, Sinjura Barnessa Estin. Jina naħseb illi eh, għabbażi da dak li jettinna dan jista' ta' bilħaq ikun effettiv l-Onorevoli Kolarsko Bobinsko. Grazie tasse Per onestestin kollegi. Jiena spiss kont nisma l nies jgħidu l-Unjoni Ewropea hija waħda illi tagħti flus u mhux attur dan smajtu kemm il-darba. Jiena naħseb l-Unjoni Ewropea trid tkun iż-żewġ affarijiet u għalhekk l-Unjoni Ewropea hija l-unika entità f'dan il-kwartett illi qed tispira għal fiduċja. Ir-Russja tispira fiduċja mezzi modi ħżiena xi drabi. Għandna approċċi differenti. Iżda issa għandna opportunità li qatt ma kienet qudiemna qabel. Aħna nistgħu naqdu l-setat tagħna. Irridu inwaqfu politika konġunta biex ngħinu biex insolvu dan il-konflitt. Dan irridu narawh bħala ċans, bħala opportunità. Aħna irridu neżaminaw mill-ġdid il-politika tal-vant nofsani tagħna. Irridu neżaminaw ukoll il-politika tal-viċinat tagħna neħtieġu politika ġdida għal pajjiżi tal-Mediterran. L-Unjoni Ewropea appoġġjat istituzzjonijiet fil-Polonja f'għaxar stati membri oħra appoġġjat is-soċjetà ċivili fil-Vant Nofsani u għandna ħafna esperjenza li nistgħu nitalmu minna biex noħolqu politika ġdida l-Onorevoli Muscardini, grazzi. Kummissarju Bransex, l-Unjoni Ewropea trid timpenja ruha, kulħadd trid timpenja ruħu, irdu narfu l-Izrael xi ħaġa li għadha mhix hemmhekk fir-rigward ta' ċertu pajjiżi u għalhekk hemm bżonn illi il-pajjiżi kollha taż-żona joffru l-garanziji minimi indispensabbli biex jibdew ir-rapporti li jkunu bbażati fuq ir-rispett reċiproku. Jekk il-politika kommerċali illum saret forma ġdida ta' politika barranija mux madux biss permess ta' demokrazija imma anke bliftemmit kummerċali illi aħna irdu nipproponu jew insibu soluzzjonijiet. Madux jagħmel sens illi l-Unjoni kif ġara sissa tkompli tiffinanzja proġetti illi la qed naraw illi jkun hemm riżultati tagħhom u lanqas qed ikun hemm żieda fil-proċess demokratiku u fil-proċess ta' paċi. Izrael ma nistawx inwarbuh, ma nistawx inħalluh jaqda farrasu. Il-poplu tal-Palestina għandu dritt li kollu stat. Iżda għalek irdu intervjenu fuq il-livell ekonomiku permess ta' osservaturi li jkunu kapaċi għamlu monitoraċ tal-użu tal-fondi li aħna qegħdin nagħtu. Is-sitwazzjoni l-ġdida f'dawn ix-xhur illi qed tolqot aktar pajjiżi fl-aħħar qed timponi fuq l-Ewropa inizjattiva politika b'saħħitha aktar u aktar determinata u abilità ta' involviment akbar ta' żgħażagħ illi fl-aħħar jistgħu jikontribwixxu biex jibnu din is-soċjetà aktar sikura, aktar demokratika illi aħna sissa ma konniex kapaċi nagħtu lil ġenerazzjonijiet il-ġodda tagħna. Grazzi. Issa ngħaddu għal proċedura catch DI kif wettu naddi il-mikrofonu l sura għala ħibis. Jina għandi mistoqsija li Sinjora Ashton. Jina smajt l-istqarrija tagħha u għandi żewġ mistoqsijiet marbuta ma l-evalwazzjoni tiegħek tal-impatt fuq il-proċess ta' pazzi tal-vant nofsani marbut ma dak li qed jiġri bħalissa fl-Afrika ta' fuq. Inti ma taħsibx illi minħabba l-pjattaforma globali ta' drittijiet tal-bniedem issa hija ħafna ikbar u l-livell ta' tolleranza fil-fan nofsani għal ksur tal-liġi internazzjonali drittijiet tal-bniedem bħal Gaza u s-settlements hija ħafna inqas. It-tieni punt inti ma temminx illi psikoloġija ta' din il-fortizza minnaħa ta' Izrael illi issa għandha ħafna inqas ġustifijin, ħafna inqas ġustifikata minħabba t-teddida tar reġim demokratiku u ħafna inqas u koll minħabba illi demokraziji mumiex qed jimxu jitfit. Dan kollu jikkontribwixxi bisħieħ għal problemi fil-vant nofsani. L-onorevoli tagħna kiex jitkellem, jekk jogħġbok. Jina staqt nitkellem f'keċ di għaj. Marriċ namil mistoqsija. Għandi minuta u xek. Tajjeb wis l-Unjoni Ewropea hija parti mill-kwartett, iżda sfortunatament ma tantx hemm progress fl-opinjoni tiegħi fil-proċess ta' paċi bħalissa bejn Iżrael u Palestina u qegħdin naraw li dan l-istaġnar u bli ser jibqa' hemmhekk sakemm ma sakemm tibqa' hemmhekk l-inċertezza fid-dinja qarbija. Jiena Viċi President tal-ħbib Ewropej ta' Izrael edin naraw situazzjoni fl-Eġittu fil-Libja edha tizvija xiftit l-attenzjoni b'dan il-proċess ta' paċi. Jiena nixtieq il naraw il-Trattat ta' paċi ta' 79 ma' Izrael ejjew nittamaw l-fetellanza musulmana mal-tirbaħ ġewwa l-Kajr. Aħna irridu nevitaw li kunem għajnuna ġewwa l-Eġittu l-istat ser ikun imexxi mill-Hamas li huwa impenjat fil-konfront ta' Izrael dan huwa l-ikbar ostaklu għal paċi. L-Iran ukoll huwa teddida għal Izrael. Paċi fir-reġjun qatt mhux se tkun possibbli sakemm ma' Teheran jibqa jagħti l-fondi lil fanatiċi ta' Hezbollah fil-Libanu. U għalhekk jiena rajt illi kienem zewċ tankiet tal-gwerra li għaddew mill-kanal ta' Suez u dan kien l-ewwel darba illi sar mill-1979 jekk l ġittu jitqarreb lejn li iran din hija xi ħaġa allarmanti. Onorevoli Paxka. Komissarju. Il-proċess ta' paċi fil-vant nofsani naħseb illi għaddej minn perjodu ta' sew diffiċli. Ja situazzjoni li tħollu torbot, id-dinja arbija qed tiżviluppa, is-sitwazzjoni fid-dinja arbija qed tiżviluppa bħalissa u jista' jkun illi din is-sitwazzjoni ma tkunx waħda faċli minħabba dan it-tentattiv ta' bini ta' settlements ġodda fit territorji tal-Palestina. Jina nemmi li bħalissa għanna għazla wahda biss. Irdu nħedġu li partijiet kollha biex involvu ruħom aktar f'dan il-proċess, irridu nipperswadu li l-imsieħba ta' Izrael tagħna biex ma jagħmlux attivitajiet illi jistgħu waslu għal rabja fil-popolazzjoni. Fl-istess waqt aħna irridu ninvolvu ruħna fil-pajjiżi Arab, irridu nippruvaw niżguraw illi forzi demokratiċi deċenti ikollhom is-seta u ma jkunu jistgħu isolvu xi tilwimiet xi ġlidiet illi jkun hemm mingħajr l-ebda mibeda jew preġudizzju. It-tilwimiet f'dan ir-reġun ma jagħmlux is-sitwazzjoni waħda faċli iżda jiena nemmen il-Gvern ta' Iżrael issa qed jifhem li wasal iż-żmien għal relazzjonijiet pragmatiċi man-nies tal-Palestina. Grazzi. Enok angesprochen hat di. Ankun konċis ħafna. Sabiex nirrispondi għal kommenti ta' Sur Tanok fuq il-kanal ta' Suez. Mistoqsija li rappresentant għoli, Ashton. Dan kollox konformi mal liġi internazzjonali. Din kienet l-unika possibilità l-Eġittu hija din l-unika opportunità li kellhom ta' liġi internazzjonali u kien hemm xi ħaġa oħra. Vielen Dank. I think Madame Ashton noticed all the... Naħseb, il-Sinjora Ashton ħadet nota tal-punti kollha u issa rispondi. Għan niprofa nkun konċiża kemm jista' jkun imma t-tkelmu fuq il proċċ sapaċi fil-vant nofsani kunem hemm sens ta' urġenza u xewqa għawija f'din il-kamra sabiex nirreġistraw progress jina provajt namel ħafna sabiex nara x'nistgħu nagħmlu u x'nistgħu niksbu bħala Unjoni Ewropea. Jina nixtieq illi morru li lin mill-frażi eh, payer not a player. Ma nxan nikritika l-min semmija ġew imma dan iwaqqa ċajt il rol tal-Unjoni Ewropea ma naħseb illi jirrifletti storikament in mod kif forsi aħna kienu jarawna u jiena kont qed nipprova dis-sena nibdel dan manka b'mod prattiku. Xtaqt nibda billi nirrespondi l sur la Franka li xinti staqsejt mistoqsejt speċifiċi u bdejna bil-vito fil-Konsil ta' Sigurta ta' ġus maquda l-vot 14 wieħed fuq l-Istati Uniti fuq l-insedjamenti u r-rezoluzzjoni li tresqet mill-Libanu. Kif tafu dan il-pont ħoloq ħafna storbju fis-sistema biex ngħidu hekk. Jiena kont fil-vant nofsani mal-Palestinjani waqt dawn il-jiem finali illi eh, wasluna dan il-votu kif tafu il-pajiz l-Unjoni Europea fil-Kunsil ta' Sigurtà kollha votaw kontra l-pożizzjoni Amerikana u votaw fuq ir-riżoluzzjoni. Il-pożizzjoni tagħna hija ċara. Aħna maquda sabiex nirrikonoxxu li l-insedjamenti huma legali taħt il- liġi internazzjonali u li pali, dawk li pali raw l-insedjamenti jistaw jaraw li dawn mumiex fl-interess fuq medda twila ta' żmien ta' mumma fl-interess ta' ħadd. U fl-aħħar mill-aħħar il-proposti tagħna kif tagħna kienu ta' 6 u 7 frontieri biss bombing ta' territorju sabiex il-partijiet kollha jaqblu eh, ma nafux u jaqblu jew le ma rridu nikkonsidraw ir-realtajiet tal-persuni li jgħixu fir-reġun Ma naħsibx li kena effetti drammatiċi fuq medda twila ta' żmien mal-Istati Uniti għaliex l-Istati Uniti ħadmet bisħiħ sabiex tispjega l-pozizjoni tagħha u mhux se nipprova nispjega fisimhom. Imma huma urew li dar jkompli jaħdmu l-Palestinjan u l-Palestinjani naħseb li femu l pożizzjoni tal-Istati Uniti. Għaldaqstant hemm ħafna xogħol li għadu għaddej. Madana kollu jena mhux qed nisuġġerixxi li kien moment eh, faċli għaxej staqsejtuni fuq l-elezzjonijiet palestinjani f'Settembru Hamas rifjutaw il-parteċipazzjoni il-Primistru Fayed palissa qed jeżamna l-possibilità ta' xi tip ta' rikonċiljazzjoni. U rridu nistennew naraw ħankun qed nitħaddet miegħu dalwa fuq dal-punti u punti oħrajn. Ma nafx elezzjonijiet u se jsiru jew le din ħaġa li jiddeċiduha huma u naf li qed jirriflettu kif l-aħjar jipproċedu u kol fuq il-liks li seħħew minnaħa tal-naħa palestinjana ntam tafu il-sura rekat li kien il-negozjatur prinċipali miex issa pozizjoni ġdida u jagħti pariri li sura baz u issa ħajjerfa responsabilta ġodda mm, għanna tħassib fuq xinu għaddej għalix meta tipprova taqqat fl-imkien pozizjoni negozjabli jinnadu ħafna affarijiet ħafna minnhom dawn il-punti ma jispiċċawx fi dokumenta aħħari u ħafna jispiċċaw jirriflettu iżejt fuq pożizzjoni oħra. Laqsan kien hemm tħassib framallaħ u anka fil xatt tal-ponent fuq dak li ntqal. Punt interessanti kien hemm reazzjoni fejn fil-istampa Izraeljana meta interpretaw dak li ħasbu li kien il-pożizzjoni Palestinjana għalhom aħna fejn maħniex involuti. Għal daqstant tqajjem dibattitu forsi fuq medda twila ta' żmien għalkemm jiena mm, l-iks meġbunix għaliex ixeklu politika tajba, fuq meta twila ta' żmien dan probabbilment mhux l-effett illi eh, prevedejna. Fuq il-ftehim ta' assoċjazzjoni, diskussjoni fuq il-ftehim ta' assoċjazzjoni li ma ġarax kien tibdil fil-qafas preżenti u pożizzjoni preżenti progress fil-ftehim ta' soċjazzjoni jibqa' dipendenti fuq progress fil-proċess ta' paċi tal-Vant Nofsani li ġi deskritt kienu aspirazzjonijiet sabiex ikollna dawn ir-relazzjoni ta' ktar miqrib għaliex aħna naħdmu nemnu f'soluzzjoni, nemnu f'ġejjini għal Iżrael u rridu naraw Izrael b'saħħtu hemm u politikament u rinxtaq naraw ukoll stat Palestinjan b'saħħtu madana kollu ma nistgħux nimxu l qoddim sakemm ma narawx progress fil-proċess ta' paċi tal-Vant Nofsani. Jina naqbel mal-kelima li qalet li jemżon nibdew innaħaffu fil-proċess tagħna dak punt li għamilt mod konsistenti f'Iżrael u anka lill autoritet Palestinjani li jridu nibdew niċċaqalqu u għal żewġ raġunijiet li għonnet ir-reġun qed jinbidel u dan it-tibdil jitlob illi naġixxu kif qal is Damlaki hemm tibdil fir-reġuni li jitlob illi nirrikonoxxu illi Eġittu, jina mux għax nemmen li l-Eġittu se joħloq problemi militari ma l-Izrael, assolutament ma nemminx dan, imma nasib li Eġittu demokratiku hija ħaġa illi hija fl-interess ta' żewġ naħat. Jina ġenwinament nemmen li huwa fl-interess tal-poplu Izraeljan u l-poplu Eġizzjan li tinstab soluzzjoni issa. Din tista' tkun parti importanti ħafna ta' reġun stabli. Dan għattu komplu nirrepeti dan il-punt. U koll l-sabna kolla anka fil-kwartet komplu nirrepeti għam l-istess punt. Sur Belder, fuq il-negozjat rridu nizguraw li partijiet ta' żewġ naħat ikunu kredibli u jkunu kredibli għal xoġin. Huwa importanti ħafna li l-Palestinjani jkunu jistaw jers u mal-mejda tan-negozjati blajnuna tal-garbija. U tkellimt ma' Sur Mussar fuq dan, ħan itqamijaw fil-kajr fl-14 ta' Mejju Sur Mussar se sir kandidat prezidenzjali fl-Eġittu imma importanti ħafna li l-Palestinjani jġorru magħhom il-poplu. Dan huwa importanti għalihom, importanti għal Iżrael ukoll u għas ta' ta' tnejn. Għal daqstant dan ukoll huwa marbut sabiex niżguraw li l-progress ikun marbut ma' ċertezza, ċertezza dwar kapaċità illi iġġor il-poplu miegħek ukoll eh, tinvolvi eh, imsieħ boħrajn. Sur Lansdorf, grazzi għal kommenti tijak, nasib il-kwartet u għavettura importanti mhuwiex l-unika ħaġa. Jiena qed nipprova niżgura li nirreġistraw progress, ħaġa li nemmen fiha u naħseb li dejna rol importanti ħafna fl-aħħar ġimgħat u xhur fuq kif irnexxinna nżommu il-momentum illi bdejna hemm bżonn illi mal-kwartett u permezz li qatt mal-kwartett nużaw l-opportunità meta waslu l-invoice fi Brussell, poġġejt magħhom għal sija u diskutejna il-possibiltajiet u sħat fuq l-importanza li nużaw dawn il-laqat ma l-Izraelani u l-Palestinjani. Jiena ma importanix bis fejn il-taqa maħom, naf li l-Izraelani u l-Palestinjani xikultant eh, juru ċertu noqqas ta' paċenzja. Pero tajab li konna l-laqat u għall-ewel darba l-envoys jiltaqa ma' negozjaturi u naraw, nesploraw possibiltajiet kif għatma minna qabel u naħseb illi għalija Din hija ħaġa importanti. Ta' tkellem dwar eh, Gaza, ma konċa niprofa nitkellem dwar eh, crossing waħda, konna qed nitkellmu fuq l-infrastruttura b'mod ġenerali li meta zorz Gaza. Meta tkellimt ma' negozjant ma' negozjanti u anka ma' Zazax jider illi waħda mill-punti l-iktar importanti għal Gaza il l-ekonomija terġa' tiġi fuq saqajja. Nirrispetta l-fatt li tqajt mal-ġeneral Izraeljan li huwa ħsieb il-ftuħ tal-crossing u eh, konta ġurnata żmien twil. Nħu kost nara kien ma dana kollu ridna niżguraw illi li nipermettu l-esportazzjoni li huma tant importanti għall-ekonomija li kollok iktar prodotti jitlu ma jinek jekk l-ekonomija tkun għal u karam xalom kien il-post fejn rajna li nistaw mill affarijiet. L-ewwel nistaw nistgħu nistabilixxu l-infrastruttura triq illi tintuża l-użu regolari wkoll it tamil, it-tamir li permetti l-scanning sabiex il-prodotti jaslu fejn għandhom jaslu. Tiret punt ukoll inħarġu il-Palestinjani dan ħajswa 3.5 miljon euro, aħna lesti eh, nivotaw dawn il-flus u nixtieq naraw soluzzjoni iktar wisa l Gaza, ma dan kollu importanti li nofru l appoġġ tagħna sabiex l-affarijiet jisseħħu ma l jista' jkun u sabiex intaffu s-sitwazzjoni eh, ħażina li żviluppat fir-reġun. Hemm kani, hemm crossings oħrajn, xalom kan imxallu mal-post fejn nistgħu nikkontribwixxu b'mod effettiv Madankollu dan ma jibdilx il-premessa bażika ġifiri li l-crossings bżonn jinfetħu għandu jkun hemm moviment hi l dan għandu jisseħ mela kemm jista' jkun. Lil-Sir Campbell ma jportanix tattakkax il-dak jolliħor, ma kollu eja naraw l-fatti xinuma il-flus edin hemm sabiex nibnu demokrazija, nappoġġaw drittijiet tal-bniedem, l-istrument tal-istabilità, żvilupp, eċetera, eċetera. Naf li inti u membri oħra tal-grupp tiegħek u kif ukoll naħseb kulħadd din il-Kamra jappoġġa mija fil-mija il-ċittadini tal-Eġittu, il-ċittadini tal-Tunezija, ċittadini tal-Libja, u dawn huma l-flus li se nużaw sabiex nagħmlu dan madwar id-dinja fuq medda ta' żmien Il-budget huwa ta' 460 miljon eh, euro. Dan jiffinanza 135 delegazzjoni u jekk trid tattakani fuq dan tajjeb imma takkużanix illi għandi biljuni ta' euro illi qed nuża biex nibni bini sabiħ u xi ħaġa oħra dan huwa l-ammont li għandi għal moment sabiex inkun nista' nonfoq taħt il-budget li jeżisti ħa nipprova nonfqu bl-aqwa mod possibbli fl-interess tal-affarijiet irina nemmen u li jemmen fihom anka din il-kamra il-bqija nħalluħa għal dawk illi jixtiequ jiksbu kizbit għall-aħjar ta' kulħadd. Fuq it-tibdil li huwa interessanti kif nibnu l pjattaforma li fuqha naħdmu li nkun nistgħu nħarsu lejn il-potenzjal fir-reġun kemm hekk huwa fil-Libanu u anke l-possibilità ta' xi jista' jiġri hemmhekk. Kemm jekk nitkellmu fuq il- proċess ta' paċi u żgur dak li qed iseħħ fl-Eġittu u anke fil-konverzazzjonijiet mal-Ġordan fejn tkellimt mal eh, Ministru tal-Affarijiet Bajranin u tkellimna fuq l-opportunitajiet hemm moment fejn tassew nistgħu nibdu l-affarijiet. Jiena naħdem bisħiħ fil-relazzjoni tagħna ma' Izrael Palestina, nitkellem mal mixxejja ta' tnej mod privat għal diversi sijat u nirrispetta il-konverzazzjoni li jkollna l unjoni Ewropea hija rispettata fi żewġ pajjiżi u nixtieq li s-sitwazzjoni tibqa' kif inhi għaliex irridu nsibu soluzzjoni għal żewġ stati. Iva, jedu raffariet li ma jaġbunix, nħogos li għamlu dan, imman rispett sħiħ għal pozizjoni li t-nupvaw niksbu. Mannix ruol marġinali, għanna u realistiku, imma ruol li għanna nis jista jkonna, et niprofa namlu namel l mutana għalieħ. Jiena ma nistax namel namel dak li jistaw jamlu l-istati wahidom ma jistax ikun, imma nista nuża il-mezzi ekonomiċi u politiċi tagħna sabiex dan il-proċess intuħ spintaw l-qoddim. U jiena naħseb li naħdi iktar enerġija l dan lejn meta mqabbel ma' affarijiet oħra. Il-politika dejjem irridu insaħħuha u nafu li dak li ġara dan l-aħħar rridu ikonna politika iktar effettiva li nikspu dak li rridu, rridu nkunu kol flessibli u nararfu l-fat li għal pajizi differenti rridu konna approċċu kol differenti li varja biex naraw eżattament x'numa ehm, x'qegħdin jistennew in-nies ta' dawn il-pajjiżi u aħna x'qed nistennew ukoll. Il-Special Envo issa huwa eh, il-Deputat Segretarju Ġenerali għax irrid ikun id-direttur politiku tagħna. Helve x'mitt meta jkun ehm, lesta din il-biċċa xogħol imbagħad naraw naraw għal-ġejjini sabiex inkunu rappresentati kif mill-iktar mod xieraq fil-reġjun. Umbat u kol il-bastiment it-Taliran li għaddom il-kanal ta' Suez. Dak iż-żmien ir-raġuni kienet li huma hemm biex jiġġieldu kontra l-piraterija li kien hemm fuq il-kosta tas-Somalja. Dik kienet l-informazzjoni li tawna Eh, imma mbagħad għax aħna mal ismajna tlabna għal iktar informazzjoni u bad kien hemm mizzjoni ta' taħriġ. Jiena naħseb l-Eġizzjani ma setawx jirrifjutaw l-aċċess għal kanal ta' Suez. Onorevoli membri, nirringrazzjakom għad dan id-dibattitu jena nispera li mod kif rispondejt jena rispondejt għad dak kollu li intom saqsejtuni. Grazzi, aħna u koll nirrispondu, eh, nirringrazzjak Sinjura Ashton, għax inti kellek ħafna xtamel u bil ħafna għawnek din il-kamra maħna. Nirringrazzjak tal-li inti kont maħna u tajtna dettalji, tanja risposti fid-dettal. Issa, kollegi, bekna la id-dibattitu tal-lum, nerġaw nil-taqaw niltaqgħu għada l-ħamis fl-10 ta' Marzu fid-disa mid-disa s-sija un bat mit-tlieta sal-ħamsa. Ix-xogħol għal-għada l-aġenda ħarġet u ovvjament intom s-sibaw wkoll fuq il-web. Mela bekk jiena nala il sess